kompatibbli mix-xogħol tal-Parlament Ewropew u sakemm ikun hemm il-kontrolli meħtieġa wkoll. Is-Sinjura Nikolaj ukoll telqet il-grupp PPE mis seba ta' Lulju 2014 u ingħaqdet minflok mal-grupp ALDE. Mill-gruppej ALDE il-GUE, l-NGL, PPE, l-CR u e, l-FDD